Mela skont l-artiklu 70a tar regoli ta' proċedura, eh, dinja eh, proċedura ġdida li permezz tagħha ftejn wara l-ewwel qari u l-approvazzjoni tagħhom eh, jistaw jiġu aċċettati. U propju skont din ir-regola 70a nixtieq ngħid li fiħdan l-iskadenza li ġiet infissata ma waslet ebda proposta Għalek, skont regola 70a, deċiżjonijiet huma konsidrati li huma approvati u se jiġu għal-publikat it-tekst.